komitati deċidew li jiddaħ li jitlu f'negozjat interistituzzjonali skont regola 69 ċe paragrafu 1 tar regoli ta' proċedura. Ir-rapport li kostitwixu l-mandati għal dawn in negozjati edin aċċessibbli fil-webpage tal-plenarja u titli tagħhom ħajkun pubblikati fil-minuti ta' dan ta' din seduta. Skont regola 69 paragrafu 2 membri jew gruppi politiċi li, li rispettaw threshold medja jistgħu jitolbu saħada il-ħamis 30 ta' novembru sa' nofs il-lejl il-deċiżjoni titħol għal-vot. Jekk ma jkunx hemm talba għal-vot il-Parlament fuq deċiżjoni għad-daħla ta' negozjati jista' jagħti l-permess biex jibdew dawn in-negozjati u issa ngħaddi